temmu diskussjonijiet li għanna fuq l-agenda. Issa naddu sabiex nitkellmu fuq is situazzjoni fl-Azerbajġan nistidan l-Sur Lunicek. Signora Lunicek sabiex titkellem. Grazzi, Sur President. Sinjuri, fil-subija tal van aħna qegħdin narraw illi l-Azerbajġan għandha rekord ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem qawwija ħafna anke l-Belorussja ħelsu sitt priġunieri politiċi u l-drittijiet tal-bniedem huma fil-qalba tar relazzjoni li aħna għandna mal-pajjiżi terzi u nixtiequ illi flimkien niġġieldu favur id-drittijiet tal bnidem Ma nistgħux aħna jkollna standards doppi u nitrattaw dawk illi jipprovdulna ż-żejt u l gaz mod differenti. Aħna qegħdin naraw ukoll l-awtoritajiet tal-Azerbajġan kienem u kol ċertu repressjoni ehm, fċertu kazijiet partikolari. Aħna rajna illi tlabna illi jenħazu priġunieri politiċi nittama l-autoritajiet tal-Azerbajġan ħajisimaw dak li qed ngħidu aħna permessa din ir-riżoluzzjoni. Aħna qegħdin ngħidu illi rridu jżommu ma' sentenzi tal-qorti, inkluż dik ta' ġuni ta' sena 2015. Grazzi. Is-Sur Karim. Sir President, nirringrazzja ki permettili nibda billi nikkwota dak il għal fi Strasburg 14 sena ilu. Għal-Azerbajġan għazlu illi jwittu triq għall-integrazzjoni fl-Ewropa sabiex jorjentaw ruħom għal-valuri um tal-umanità. Dan kien klim għaref ħafna ta', ta Sur Aliyev fis-sena 2000 wieħed. Iżda jkolli ngħid li l-Azerbajġan diżappuntana ħafna u jkollna ngħidu li forsi diżappuntajna lil xulxin ukoll. Aħna nafu l-Azerbajġan mhumiex kontenti bin-nuqqas ta' progress. Oħna nafu l-koll li ħafna drabi l-komunità internazzjonali m'aħniex qegħdin eh, nikkonsidraw il-problemi li kellhom wara din il-gwerra minħabba l-flussi tar refugjati u veru l-Komunità Ewropea ma kienx daqshekk attiva sabiex s soluzzjoni ta' dan il-konflitt u dan huwa konflitt li għadu jgħat joqtol ħafna fil-Konsil tal-Ewropa meta siħeb l-Azerbajġan aħna konna qed nittamaw li l-Azerbajġan ħaj rispetta d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili, iżda aħna qegħdin naraw li aħna mħazbin ħafna llum il-ġurnata. Jiena nixtieq ngħid illi importanti li konna pozizjoni sempliċi u ċara u li l-Azerbajġan jirġaw jibdew mixin fit-triq għal ġejjini eh, tajjeb u li rispetta drittijiet tal bnidem Eżis kollegi, nixtieq ngħidulkom illi għandkom titkellmu Bissa' l ħin li aħna tajnikom, jekk intom ħad titkellmu għal-iktar ħin milli tajnikom intom ħad tisirqu l-ħin minn dawk illi bess. Grazzi ħafna, President, għannom tal pepe jena nishtiq najt zewċ affarijiet li għennet taħna fi rizoluzzjoni taħna għadna kem aħna imħasbin dwar is-situazzjoni tal- il-kondizjoni tas saħħa tal-lejla nifrius u aħna qegħdin nitolbu illi din tinħeles illum qabelada. Aħna kontenti illi diplomazija silenzjuża kif l aħna u kol eh, nesċila twassal xi għajnuna mill-perspettiva ta' saħħa issa di rizoluzjoni komuni maħni se nivota favura x'aħna ma nistax naċċettaw l istrategija tal-ħodor li jiġu fil-plenarja mingħajr ma jgħaddu fil-kumitat tal-affarijiet Barrani li jitolbu lill-plenarja li t-deċidi fuq l-istrumenti tal-politika tal vicinat fuq l-inkjesti li kuna qed jitwet u mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni tal-President Liev li kien firma mal-President Tusk imiet biex ikunu jistaw issiru xi avvanzi fil-qasam ta' dritti tal-bniedem. Din l istrategija aħna ma nistgħux naċċettawha u se nitolbu li ma nivvotawx illum fuq din ir rizoluzzjoni li hija sempliċement prova ta' radikalizmu illi ma jwassal għal xejn li f'effetti negattivi. Si, grazie Presidente. Grazie ħafna, Sur President. Naħseb li kważi b'kombinazzjoni aħna konna din nitkellmu kemm fil-Belarus kif ukoll fuq l-Azerbajġan hija xi ħaġa sabiħa li qed nara kif dan il-Parlament Ewropew hija tikkonsidra b'standards doppji u standards differenti żewġ pajjiżi li ġejjin li qegħdin fl-istess reġun u naħseb illi fuq il-klassifika tar rispet ta' drittijiet tal-bniedem ikolli ngħid li l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'Azerbajġan huma qar minn dawk fil-Belorussi iżda fil-Belorussi aħna din nimponu iktar sanzjonijiet iżda mal-Azerbajġan aħna nkomplu dejjem bil-rabtiet kummerċjali tagħna minħabba li hekk kif qal is-sur preda l-Azerbajġan għandna bżonnu minħabba illi qed jagħtina l-idrokarburi waħna fil-fatt ma jinternessinix jekk l-Azerbajġan jgħat jittortura l-ġurnalisti u l-attivisti li ktaħħaġa importanti li nkomplu għaddejjim mill-kummerċ, bil-kummerċ tagħna jgħan naħseb li din l-attitudni hija verament żbaljat, speċjalment tal-PPM, minħabba li jekk aħna din nitkellmu fuq il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem daw għandhom jingħataw priorità meta mqablin mal-rabtiet u prioritajiet kummerċjali tagħna. Ġifieri nittamel ħanifutaw favur din riżoluzzjoni llum. Grazzi. Għal ħafna xhur dan il-Parlament li jitkellem kontra s-sitwazzjoni li hemm fl-Azerbajġan fil-rapport ta' segwetu tal-2015 il-Kommissjoni qalet illi s-sitwazzjoni ta' dritti tal-bniedem marret tal-arf dan il-pajjiż Eh, l-Azerbajġan u l-Unjoni Ewropea huma marbutin u il-Konsill u Kommissjoni din jippruvaw jaslu għal ftehim ta' assoċjazzjoni din jippruvaw jipparteċipawhom fil-programmi tal-Unjoni Ewropea u kien hemm ukoll xi żjarat li saru l-istrumentalizzazzjoni ma, ma mhix se, se nagħmlu aħna, inti eh, ma tistax tagħtina lezzjonijiet biex nwaqfu il-konflitti mar russja u dan jispjega l-imġiba tal-istituzzjonijiet Ewropea u l-imġiba tiegħek mod partikolari kif aħna nistaw nkunu kredibbli biex nevitaw li drittijiet tal-bniedem għal darbohra jiġu sagrifikati. Dawnu eh, dawn huma eh, aħna ma nistawx inħallu l-nies jagħmlu li jridu fil-waqt li l-attivisti drittijiet tal-bniedem jiġu mkasb. Grazzi ħafna Sur President, il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem żidu ħafna f'Azerbajġan. Kien hemm eh, sentenzi kontra Kadija Izmailova u kontra Lejla Yunus u raġel tagħha Arif Yunus. Aħna qegħdin naraw li fil-fatt kien hemm ħafna ġurnalisti li kienu qegħdin ikunu mbeżza u perseguitati u dawk li issa fil-fatt għedin jitolbu l-iktar eh, rabti diplomatiċi, jina nishtiq ngħid illi l-autoritajiet tal-Azerbajġan għamlu kellhom bizzijiet ħin sabiex jaraw l-drittijiet tal-bniedem qed ikunu rispettati u sabiex jimplementaw id-deċiżjoni tal-qorti tad-drittijiet tal-bniedem l-impenni illi huma issieħbu eh, u firmaw skont l-OSC u jirrispettaw demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Aħna m'għandniex bżonn illi jerġa' jiġri dak ġara fir-Russja fl-Azerbajġan ħaġa, allura rridu nitkellmu issa nippruvaw nwaqfu dan kollu issa. X'nistgħu ngħidu issa meta naraw li qed jinkisru drittijiet tal-midem dan il-mod u bid-diplomazija x'nistgħu nagħmlu aħna qegħdin naraw li s-silenzju tagħna ma wassal għall-ebda riżultati li tant huma meħtieġa. Sur Weidenholzer, grazzi Iva l-Azerbajġan mux għet niddiskutu l-ewel darba għawek l-Azerbajġan jishtiqu li joqorbu iktar lejn l-Europa dan fil-fat u rawh bil-bixaw għalli organizzaw l-Op Olimpiku aħna Edin narraw li din il-xoqa dejjem ikollha la tieħor u aħna għandna dritt li nsaqsu jek l-Azerbajġan mhux qed jirrispettaw istat ta' dritt, jekk u qed jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u aħna rajna li huma fil-fatt jissieħbu fil-konvenzjoni u firmawa ta' drittijiet tal-bnidem u fl-istess ħin aħna rridu niddiskutu magħhom iżda l-Azerbajġan u l-awtoritajiet tal-Azerbajġan iħin kollu jgħidu jiġħdu l-akkużi li aħna nagħmlulhom u jirrefjutaw li jiddiskutu maħna, aħna rridu ninsistu iktar kemm fl-interess Ewropew kif ukoll fl-interess tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Let's have Honorable on Hohenstein. Sur President, aħna għanna id-doppju ta' priġunieri politiċi li hemm fl-Azerbajġan iktar mill-Russja iktar mill-Belorussja u l-kondizzjonijiet illi fija ma din jinsabu dawn il-priġunieri verament huma gravi. Qed naraw li l-Azerbajġan ma jinteressom xejn fur rispett ta' drittijiet tal-bniedem u l-impenni internazzjonali hemm bżonn li nkunu verament stretti u nitkellmu bleħen sot. Jiena niftakar illi aħna għexna fi żmien ta' repressjoni, żmien ta' komuniżmu u konna nitkellmu ħafna fuq dol affarijiet u konna irċivejna ħafna appoġġ minn naħat tal-Parlament Ewropew u forzi oħrajn illum ikolli ngħid li dispjaċini li l-grupp politiku tiegħi ma firmax din ir-riżoluzzjoni konġunta minħabba illi huma qalu illi d-diskussjoni ta' drittijiet tal mida mhijiex kwestjoni li għanda tkun dipendenti fuq il-politika tal-partiti differenti jina nħedġeġ l-kollegi sabiex jivutaw favur din riżoluzzjoni. Grazzi ħafna, is-Sinjura Piri. Grazzi ħafna Sur President, xi sena ilu aħna konna hawnhekk u konna qegħdin nitkellmu fuq l-arrest tal-attivisti favur drittijiet tal-bniedem u konna verament ixxukjati, bezza. Aħna rajna illi fil-fatt Lejla Yunus kent mażula bħala kandidata għal premju ta' Sakharov is-sena d-dieħla. Iżda aħna rajna illi Lejla jinu sanka l ismih tagħha kien verament atroċi, Nżamet f'kaxxa tal-ħġieġ ma kellha l-ebda possibilità li titkellem mal-avukat tagħha u dan kien verament smieħ assurd, ma kienx ġust xejn. Dawn huma nies li għandhom kważi 60 sena lura jekk qed sentenza ta' seba' snin u nof se tittihom jisek sentenza għal ħajjithom kollha. Qed naraw li il-proċedimenti fl-Azerbajġan mhux qed jimxu kif aħna nixtiew aħna tlabna illi Yunus kif ukoll il-ġurnalista Zmajilova jinħelsu U aħna qegħdin nitolbu illi il-gvern tal-Azerbajġan jinħele jeħles lill-attivisti kollha li qegħdin arrestati u miżmum għal ħabs b'mod inġust. Iktar ma jkun hemm riforma demokratika f'dan il-pajjiż iktar għandu jkun hemm appoġġ minnaħa tal-Unjoni Ewropea u jekk huma mhux ħajrispettaw daw id-drittijiet aħna m'għandniex nappoġġawhom. Aħna nixtiew nitolbu l-Azerbajġan sabiex iżommu ma' responsabiltajiet u l-obbligi illi huma għandhom bħala membri tal-Kusim tal-Ewropa għandu jkun hemm sanzjonijiet li għandhom ikunu imposti fuqhom. Speċjalment għal dawk kollha li jkunu involuti f'dan is-smieħ, Sur Weigel. Kommissarju, President, il-monitoraċ ta' situazzjoni ta' drittijiet tal-bnedem u l-istat ta' dritt fid-dinja b'mod partikolar mal-pajjiżi li għanna eh, sħobijiet u għanna iktar opportunitajiet li nikkomunikaw magħhom huwa x-xogħol permanenti ta' dan il-Parlament ta' spiss nitkellmu fuq l-Azerbajġan u llum qegħdin nitkellmu dwar riżoluzzjoni oħra ibsa u bil raġun jiena nixtieq li din ir-riżoluzzjoni twassal għall impatt pożittiv imma wis nibża li le aħna umma jaħsbu li l-pajis tagħhom ta' spess jiġi eh, kritikat minn pajjiżi oħrajn bħal l-Armenja huwa jokkupa ħafna għandu territorju okkupat espona il-ċittadini kollha ta' Nagorno Karabek aħna bħala istituzzjoni Ewropej ma m'għandniex biżejjed l-Azerbajġan huwa pajjiż komplikat imma importanti strateġikament għalina veru illi nistgħu eh, nikkritikaw imma għandna wkoll nkunu ftit iktar uh, eh, nifmu ftit aktar lill-Azerbajġan. Grazzi. Grazzi ħafna, President tal darboħra għedin nitkelmu fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan fl-2009. Aħna konna deġa ġbidna l-attenzjoni għal tnaqqis tal-libertarijiet fundamentali issa minn dak iż-żmien law aħna komna komplejna nitkelmu eh, kontra dan, dan it kazbir permezz ta' riżoluzzjoni tuġġarra reġim tal-Aljeb mhux biss qiegħed jimmina drittijiet tal-poplu tiegħu imma anke qed jipprova joħnoq il-pajjiżi ta' maġwar jattaka l-Armenja u laqas ma jirrispetta il-ftejmet u l-impenji liħa taħt Minsk rajna eh, illum nar it-tnejn li għadda ħafna li ħirġa ħarġa ħafna korruzzjoni u hemm ħafna politikanti korrotti wkoll madanna kollu l-Unjoni Ewropea ħafna għadna li nitkellmu fuq l-Azerbajġan bħala imsieħeb tagħna kif nistgħu nħallu pajjiż ta' dan it-tip igawdi mill-benefiċċji mill-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nieqfu namlu dikjarazzjonijiet u rridu nibdew napplikaw il-sanzjonijiet ħafna eh, li huma maqbudin u priġunieri għandhom bżonn illi aħna nirreaġixxu b'dan il-mod sot. L-Onorevoli Bonanno. Grazzi, President. Nirrispettak ħafna l-ek irrit noqgħod eh, nġibru ħisew Issa fuq l-Azerbajġan jena rrit nibda najt u najt li jena nħosni ħabib tal-Azerbajġan u tal-poplu tal-Azerbajġan u ma naqbilx ma dak li smajt issa din rizoluzzjoni turġenza għal xiex servi ed emmek propju għaliex meta xaħat ikun irrit jissofja jaqbat maktur tal-karti jissofja fiħu jarmiħ. Daqsek, taħsbu illi permezz ta' din ir-riżoluzzjoni xaħat fl-Azerbajġan se jibża jew jitħasseb? Le, Din hija ħaġa ridikola li għamel Parlament Ewropew illi joqgħod jgħid klim eh, jikteb ktim fuq karti li u dal klim ma jiswa xejn. Issa li moderat jeżisti fl-Azerbajġan iktar drittijiet għan-nisa fuq eh, minn bnadi oħrajn, in-nisa huma aktar rispettati iva jew le Allura mela Ewropea għalfej tamlu il-negozju il maċ-Ċina u ma mandomx il-pina tal-mewt ma qatlux 700 persuna dis-sena biss jew meta nitkellmu man-Niġerja ma' mekkem il iż-żejt u xek, allura mela nġibu ruħna maħħom mod differenti u xek, għaxek jaqblilna, kif kien qed jgħid kollega, din mhix kwestjoni ta' skont minu nġibu ruħna, imma dan eh, huma eh, preferenzi enormi sfaċċati, ejja ngħidu viva l-Azerbajġan, ejja immorru nitkellmu magħhom l poplu tal-Azerbajġan, għandna mmorru hemmhekk nitkellmu magħhom u nsibu soluzzjonijiet. Dan huwa l-mod serju kif wieħed jagħmel politika barranija deċenti. Grazzi l-Onorevoli. Jena naqbel 100% illi għanna namlu ħafna pressjoni fuq l-Azerbajġan biex jirrispetta drittijiet tal-bniedem għaliex din il-proposta wara kollox fuq dan is-suġġetti hija ħasra li il-Parlament Ewropew Eh, mhux maqut fil-appoġġ tiegħu għal din ir-riżoluzzjoni, aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu qabel ma naslu il-Parlament li konna rizoluzzjoni li kulħadd jista' jappoġġa f'dan il-Parlament u suġġeriment li aħna rridu immedjatament, immedjatament qalu inwaqfu negozjati mal-Azerbajġan dan ma jagħmilx sens. Għaliex xek aħna nagħmlu hekk u napplikaw dan l-istess eh, regola għal pajjiżi oħrajn xieġri. U jekk aħna niddeċidu li nġibu ruħna hekk mal-Iran, e, bħalissa kieku m'għandniex dan il ftajim fuq in-nukleari. Għalhekk aħna m'għandniex namlu iktar għal pajis wieħed mill-li namlu għal pajis ieħor u għax namlu hekk aħna qegħdin f'din is-sitwazzjoni llum jekk aħna rridu li jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan, irridu naħdmu flimkien u hemm mezz kif naslu. Issa ngħaddu għal kaċ tiegħi. l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan iridu ikomplu jikkooperaw kif għal il-President Taljev meta zar Brussel dinija kooperazzjoni illi gawdu minna iż-żewġ naħat u mhux biss minħabba l-enerġija kif intqal diġà imma anki għal rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna rridu ngħidu li aħna mħasbin ħafna dwar it-każbir tal-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan u nitolbu lill-awtoritajiet illi issolvu dawn il-każijiet imma fl-istess ħin aħna rridu niġbru l-attenzjoni għal fatt illi dawn is-sitwazzjoni kumpanijiet ibedu l pajjiż mill-valuri demokratiċi mill ftejmiet internazzjonali li iffirma l-Azerbajġan. Fl-istess ħin, naħseb illi rridu nkomplu niddialogaw mal-Azerbajġan u nsaħħu is-subija tagħna magħhom. Ekk għandha timxi l-Unjoni Ewropea kull sforz li namlu illi eh, eh, biex nsiru bħala xaħġa xi entità suprema mhux għamil jagħmel la l la l-Azerbajġan u laqqas il-poplu tal-Azerbajġan. l-Onorevoli Sotovski. President, Sinjuri, il-sħubija tal-Vant hija importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Għaliex testendi l-influenza tal-Unjoni Ewropea lejn il-pajjiżi tal-Vant u tqarribhom lejna. Xi Xuħu iħossu illi sħubija tal-Vant hija tati lok fejn aħna nistgħu noqogħdu nipritkaw lill-oħrajn. Iva nistaw inkunu mħazbin dwar dak li huwa għaddej fl-Azerbajġan, imma ejjew ma noqogħdux nipritkaw Aħjar natu eżempju mill-li noqodu mpatfixu fix-xejn, l-Onorevoli Jakovčić. Non in aula, Onorevole Agea. Grazie Presidente. Dal 2000 Grazie Presidente mill-2009 sal-lum il-Parlament adotta seba' rizoluzzjonijiet fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet ta' bniedem fl-Azerbajġan. Il-fatti illi tkellimna fuqhom illum waqt dan id-dibattitu juru illi minkejja seba' riżoluzzjonijiet mhux waħda seba' ir-reġim li li meċi l-Azerbajġan waqqaf kull forma ta' demokrazija fl-Azerbajġan barra minnek mux misteru kullħat jaf bil-bombardamenti illi edin isiru mill-reġim tal-Azerbajġan fil-vizzoni per eżempju tal-madwar pal armenja Nagorno Karabakh eh, ftit ġranet ilu mara u bina indarbu. Jiena naħseb illi jekk aħna irridu nħarsu drittijiet tal-bniedem, irridu mhux biss niżguraw li dak li approvajna fl-2009 titwetta, imma anke li nibdew nimponu sanzjonijiet sabiex ikun hemm demokrazija ta' veru fil-Azerbajġan għaliex il-poplu tal-Azerbajġan hekk ħaqqu u il-reġim ħaqqu sanzjonijiet, sanzjonijiet sa' kem jgħatu l-libertà li ħaqqu il-poplu tal-Azerbajġan. Post bizil. Unajnawla. Grazzi, Grazie, president. Jena kont qed insegwi b'attenzjoni dan id-dibattitu. Wieħed mill-kollegi tiegħi għal x'tiswa riżoluzzjoni għaliex fl-Azerbajġan permezz ta' riżoluzzjonijiet ma qed jinbidel xejn, imma jiena ma naqbilx. Riżoluzzjoni li tikkundanna l-inġustizzja fl-Azerbajġan tagħmel sens għall-oppożizzjoni għaliex dana għall-oppożizzjoni huwa sinjal tal-appoġġ tagħna, appoġġ morali illi aħna qegħdin nagħtuhom ħadija Ismail li hija ġurnalista illi intefat il-ħabs għal seba snin u nofs fi smih illi ma kienx ġust xejn u importanti għal nies bħala li l-Unjoni Ewropea tappoġġa n nies bħal dawn tappoġġa il-ġlieda tagħhom għall-istat ta' dritt u li aħna qegħdin eh, minn hawnhekk nappoġġawhom. L-Onorevoli Ċerneski. Muxaw? L-Onorevoli Mjerova. EUn tulee kaikissa tilanteissa puolustaa ihmisoikeuksia. Fil-situazzjonijiet kollha l-Unjoni Ewropea għandha tiddefendi id-drittijiet tal-bniedem u jiena naqbel mal firmatarji ta' din ir-riżoluzzjoni L-iżvilupp ta' drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan ħalli ħafna xwieħed jixtieq. Din ir-riżoluzzjoni titlob għal aktar sanzjonijiet, titlob li l-politika tal-viċinat eh, titwaqqaf ma tibqax tapplika għal dan il-pajjiż u li jkun hemm ċerti kondizzjonijiet li jiġu imposti. Naħseb illi dawn huma kwestjonijiet li rridu jkunu imħejjin fil-komitati unbat ikunu deċizi għawnek, wieħed ma jistax sempliciment jiġi għawnek fil-awla u ikunem pon nis e, malu inġo kamra u jiddeċiedu fuq affarijiet bħal dawn. Le, l-rizoluzzjoni bħal din rridu jkunu preparati sew. Jiena ma naħsibx li rizoluzzjoni bħal din se tatina il-rizultati illi nishtiqu forsi xuħutu ma sodisfatti bija imma aħna rridu irridu nifokaw fuq il-fatt illi irridu nipromuovu drittijiet tal-bniedem. L-Onorevoli Kak. Grazzi, President, jiena u koll irrid nikkundanna dan il-kas u ħafna kazijiet oħrajn ta' tkazbir ta' drittijiet tal bnidem fl-Azerbajġan il-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu l-istess f'kull pajjiż u jiena se nappoġġa din ir-riżoluzzjoni u nitlob lill-Unjoni Ewropea u l-entitajiet kollha tagħha biex jaħsbu sa fejn huwa possibbli illi fl-Unjoni Ewropea ikonna jew noħorġu deċiżjonijiet vinkolanti ta' tribunal jekk il- dawn ikunu aċċettati fejn hemm ukoll il-qorti ta' drittijiet tal-bniedem. Il-kollega tagħna għamel mistoqsija l-Azerbajġan x'te jaħseb dwar din ir-riżoluzzjoni. Iva, forsi din ir-riżoluzzjoni mista tagħmlilhom xejn lilhom imma jekk l-Unjoni Ewropea ssib mezz kif tinforza drittijiet dana ikun pass il qudiem għall-Unjoni Ewropea. Kellim li miss. Grazzi ħafna. President, fl-modi għal raġunijiet ta' strumentalizzazzjoni politika kien hemm diskussjonijiet fuq l-Azerbajġan. Issa għanna din ir-riżoluzzjoni li qed tiġi ppreżentata uh, eh, li għanda ħafna elementi politiċi u l-għanu għacħar. Sfortunatament il-Parlament Ewropew laqqas ma d-deċida li se jibda li jibat l-osservaturi waqt l-elezzjonijiet f'dak il-pajjiż u dan kien żball l-Azerbajġan huwa msieħeb strateġiku għall-Unjoni Ewropea importanti ħafna għal settur tal-enerġija u b'din l-imġiba tagħna qegħdin nieħdu ir-riskju illi nkomplu nbeduh mill-Ewropa lill-Azerbajġan u nagħlqu l-bibin tal-Ewropa f'wiċ l-Azerbajġan jina se nivvota kontra din ir-riżoluzzjoni u naqbel ma l-idea illi għandna nipposponu il-votazzjoni fuqha. Grazzi. Grazie, Presidente. Il-Komissarju, grazie ħafna, President, membri ta' dan il-Parlament. Palma tafu, l-Azerbajġan huwa msieħeb importanti f'bosta oqsma l-Unjoni Ewropea fostom is-sigurtà tal-enerġija u l-istabilità reġjonali il-relazzjonijiet tagħna issaħħu f'dawn l-aħħar snin minħabba s-ħubbija tal-vant. U aħna nixtiequ illi dawn ir-relazzjonijiet jissaħħu jkomplu jiżviluppaw għabbażi ta' interessi u valuri komuni. Madana kollu hemm kwistjonijiet importanti fir relazzjonijiet tagħna mal-Azerbajġan li rridu jiġu indirizzati b'mod miftuħ. L-Unjoni Ewropea edha iżom għajneja fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan, aħna mhux biss rajna id-batija ta' Lejla u Jarif Yunus imma ta' Kadiva eh, Izmajlova u kol kif għamminna fil-rebbija għal-Azul Zafalos u Inġija Zalijev biex insemmi biss ftit ta' dawk l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem illi inħaqru fl-Azerbajġan. Aħna b'dan għal dawn l-izviluppi negativi permezz ta' stqarrijiet u anki permezz ta' diskussjoniet fuq l-ola level. Aħna komplejna ninsistu illi dawn l-attivisti jinħilsu kif ukoll il-ġurnalisti li huma fil-ħabs minn ma qatt kellhom eh, smih fil-qorti ġust l-Azerbajġan inħedġuħ illi segwi l-impenji internazzjonali tiegħu skont l-OSCE u l konsil tal-Ewropa b'mod partikolari fir rigward tal-libertà tal-espressjoni u l-assoċjazzjoni u l-applikazzjoni tal-istat tad dritt ġudikatura indipendenti u baċċess għal smieħ fil-qorti ġustu trasparenti. Ma rridux nissottovalutaw l sfidi li faċċa l-Azerbajġan biex ikun hemm iktar indipendenza u stabilità f'reġjun daqshekk eh, volatili. Aħna nħossu li l-uniku mod kif pajjiż jista' jkollu stabilità u sigurtà dejjem dejjemin huwa li ċittadini kollhom il-possibilità li jkontribwixxu b'mod ħieles għad-dibattitu politiku għal din ir-raġun il-ġurnalisti għandhom jitħallew li jagħmlu xogħolhom bil-kwiet u bil-libertà nistennew li tittieħed iktar azzjoni f'dan ir-rigward. Jiena nifhem illi l-awtoritajiet tal-Azerbajġan b'mod attiv investigaw e, il-qtil tal-ġurnalista Zivalijev il aħna qegħdin namlu da kollu li nistaw biex nipromovu drittijiet ta' bnidem u għanna eh, ħafna kontatti ma' soċjetà ċivili f'Baku. Aħna natu eh, finanzjament lil dawk is-setturi l-iktar vulnerabli u dan il-finanzjament jagħmel differenza fil-ħajja tal-poplu tal-Azerbajġan. Aħna natu appoċ sħiħ lil dawk li defendu drittijiet tal-bniedem u huma medda. Aħna se nkomplu nissiltu għal għal-ġustizja, unbat u koll biex aħna niksbu dawn ir-riżultati sostenibli se jkollna nieħdu approċċ iktar kostruttiv bbażat fuq id-dialogu, l-impenn u użu intensiv ta' kanali diplomatiċi biex il-relazzjonijiet tagħna ikunu fuq bażi ġdida rridu se nibdew diskussjonijiet ġodda ma' Baku il-ġimgħa d-dieħla bekk ikun hemm opportunitajiet ġodda biex aħna eh, niddiskutu mal-Azerbajġan fuq bosta suġġetti differenti skont l-impenji internazzjonali tagħna f'dan l-isforz biex aħna ninvolvu lill-Azerbajġan aħna irridu naħdmu flimkien ma'kom. Aħna nifmu illi ċerti membri onorevoli ma jħossuhomx komdi bl-ideja li aħna ninnegozjaw mal-Azerbajġan dawn iċ-ċirkostanzi. Aħna irridu nużaw u naħtfu dawn l-opportunitajiet il-ġodda anki biex nirħu l-anijiet favuri drittijiet tal-bniedem bħala parti integranti mir-relazzjoni taktar wisajn tagħna magħhom Jekk aħna nitilfu din l-opportunità mhux se jirnexxinna nagħmlu nilħulanijiet illi huma eh, għal-qalb kulħadd hawnhekk. Diskussjoni, la diskussjoni kju. Diskussjoni għamalluqa il-votazzjoni.